Witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do wyjaśnień, do głosowania. Iva, mela, morru għall spiegazzjoni tissa tal-vot nasseb Iva stennejtu ħafna naf dan il-moment. Ovvjament għax kontu ħerqana li jina nieħu l-presidenza ta' dan id-debattitu u nixtieq insaqsi li dawk in-nies illi qegħdin l-emiċiklu imma forsi jixtuq joħorġu, jieklu, jmorru l-kantin, jekk joġobkom. Oħorġu u dawk illi jixtiequ jibqgħu għall-ispjegazzjoni tal-vot jistgħu jibqgħu fis-sala. L-ewwel ispjegazzjonijiet fuq ir-rapport fuq l-ikel uh, fid-dinja u nutrizzjoni. Is-Sinjura Morvaj l-ewwel.